fuq il-lista ta' pajjiżi terzi li huma żentati mill-viza ehm, meta jkunu qegħdin jgħaddu fuq il-frontieri esterni. Kollegi, Nirringrazzjak, kollegi, il-Parlament Ewropew jaqbel kompletament ma l-esenzjoni tal-vizas għal-pajizi kollha tal-Balkani dan joħroġ mill-messaġġ meta konet din nippreparaw dan ir-rapport nishti u nirringrazzjaw dak kollu li kontribuxxew biex naslu għal dan ir-riżultat kien ikun impossibbli, impossibbli kieku ma kienx hemm il-lajnuna tagħhom. Anki l-Kummissjoni eh, veru kooperat magħna hija huwa bażi tajba, speċjalment meta qed nitkellmu fuq trattat ta' Lisbona u jidan meta dan jitwal fis-seħ meta wkoll il-Parlament se jkun qed jaħdem ukoll fuq livell ta' kodeċiżjoni. Iċ-ċittadini tal-Balkani tal-Punent għandhom inqas drittijiet illum meta ma tiqabbel id drittijiet li kellhom fi żmien tal-Jugoslavja meta nitkellmu ġifri fuq il-moviment ħieles. Dawn in-nies għandhom informazzjoni permezz tat televizjoni jiena mis-Slovenja u matul il-bidu tal-2008 waqt il-presidenza tagħna wara li kien hemm ukoll il l-agenda ta' Saloniki konna bdejna l-proċess ta' liberalizzazzjoni dwar il-vizas. Wara li kien hemm proposta mill-Kummissjoni e anki għal macedonia Sebra l Montenegro li dawn jitnetnaħu għal dawn il-pajjiżi u anki l-inizjattiva tal-Slovenja li kienet appoġġjata minn pajjiżi membri sabiex ċittadini ta' dawn l-istati setaw imorru fil-żona eh, Schengen mill-19 ta' Diċembru l-ewwel ta' jannar tal-2010 qed naraw li huwa hija skadenza li tippreżenta ċertu problemi ta' natura teknika nafu li ħafna minn dawn in-nies imorru fl-Ewropa fi żmien tal eh, f'dawn iż-żminijiet li jmorru wkoll iżuru l-raba tagħhom fl-Ewropa. Hemm bżonn ukoll li nelbu l-problemi etniċi li noħolqu pontijiet anki kulturali ma' dawn il-pajjiżi. Għalhekk il-fatt li nneħħu l-viża għal dawn it tlet pajjiżi huwa pass il qudiem imma madana kollu il-pajjiżi li ġew esklużi minn din l-eżenzjoni u bżonn huma wkoll kollom il-possibilità li jassoċjaw mal-pajjiżi ma' dawn il-pajjiżi l-oħra. mill ektar fis qed nitkellem fuq il-Bosnia Arzegovna u l-Albanija. Ma nistawx nibqgħu naċċettaw li dawn iż-żewġ pajjiżi jibqgħu fil-ġemp iżolati speċjalment meta il-ġara tagħhom, iċ-ċittadini tagħhom ikunu se jkollhom il-faċilità li ċirkolaw liberament fl-Unjoni. Mhux qed ngħid li rridu innaqsu l-kriterji tagħna fl-Ewropa, imma rridu nibatu messaġġ ċar lil dawn iż-żewġ pajjiżi qed ngħidulhom aħna qed nistennowkom u hemm bżonn li l-awtoritajiet tagħkom, il-gvernijiet tagħkom jaħdmu biex jaslu sa dawn il-kriterji. Aħna se nagħmlu l-almu tana biex intom titħlu f'dan il-proċess fl-Unjoni. Il-xogħol tagħna intlaqa tajjeb mill kemm mill-libe u kemm mill-lafed. U il-votazzjoni sessir u se jkun hemm ukoll dikjerazzjoni konġunta, ġifri min-naħa tal-Parlament u mal-Kunsill li tgħid li edha taqbel li l-eżenzjoni ssir għal kull pajjiż tal-Balkani. Għada se votaw fuq dan il-dokument u aħna se naqblu. Għal-fatt li għas-Serbja il-Montenegro hija d-data ta' 19 ta' Diċembru u nixtiequ li nitolbu li l-Kummissjoni tkompli taħdem biex neħi l-vizas għal żewġ il-pajjiżi li baqa' l-Bosnija u għall-Albanija. Nisperaw li konna data iktar ċerta naf li għad baqa xi problemi u ostakoli li rridu nelbu imma nispera li sa sajf li ġej inkunu wasalna biex nagħlaq ma rridux ninsow il-Kosovo ma nistawx li l-Kosovo nħallu jisu fil-ġemp għalek bżonn li aħna nerfaw ir-responsabilità politika biex l-eżenzjoni tal-viża inlestu dan is-suġġett darba għal dejjem għadha nispera li l-votazzjoni tkun waħda favorevoli. Grazzi ħafna. Is-Sinjura Korazza Bilt. Mandikx mikrofon, Sinjura. il-lum il-prezidenza svediza miex rappresentata permezz tal-ministru. Daqqas biss eh, ġew mistiedna għalulhom li m'hemmx bżonn eh, li jkunu preżenti llum imma il presidenta Svediza ħadmet fuq dan il-dossier u anki it-tanja rapporter taqbel miegħi hemm bżonn li aħna jkollna l-opportunità li nirringrazzjawhom għal dikjarazzjoni konġunta li qed jagħmel il-Kunsill ma' dan il-Parlament. Hija l-ewwel darba li din qed issir għalhekk jiena tispjegawli, forsi mhux illum imma jiena nixtieq nara għalfejn E, jekk hux veru li ministru mhux qiegħed ma nax da ma ġiex mistieden. Grazzi. Grazzi. Jiena għaluli li l-presidenza kienet mistiedna imma ma kisetax tattendi. E, ħannaraw eżattament ġara u ngħidulek. Nismaw issa il-Komissarju Barro l-Komissjoni. Sinjura President, Jiena inkompli minn fej ħallit Sinjura Bilt biex ngħid li l-Presidenza Svediża veru ħadmet bisħieħe f'dan il-proċess kollu li se jippermetti kif qalet tajjeb is-Sinjura Faġġo il-fatt li se joffri għal numru ta' ċittadini li qed nitkellmu fuqhom li dawn speċjalment iż-żasaħ tagħhom jistaw ikolom iktar kontatti ma l-Europa li forsi ma tantx jafuha daqshekk. Veru li qed nitkellmu fuq eh, miżura storika biex fil-politika tagħna mal-Balkani tal-Ponent il-Kommissjoni hija sodisfatta ħafna għal mod kif din il-proposta leġislattiva ġiet tlaqet tajjeb tajjeb kemm il-Kunsil kif ukoll il-Parlament. il kunsil kif ukoll il il kunsil kif ukoll il parlament kulħadd jaf x'impatt politiku jista' jkollu kemm hija importanti din il-kwistjoni li ovvjament tolqot fil-ħamel ħajda mill-pajjiżi kollha. Jiena nista' nifhem il-pożizzjoni tal-Parlament u nixtieq li f'dan l-isfond nikkonferma il-rieda tal-Kummissjoni li tkompli segwi għal fatt li dawn il-kriterji li nsibu fil-roadmap jiġu rispettati sabiex naslu. Issa, l-eks Repubblika tal-Maċedonja kienet eh, diġa kella riżultati pozittivi wara l-istudju li sar, kien dialogu tlesta, negozjati tlesti, u s-Serbia l-Montenegro f'Ottubru laqaw l-esperti mill-Istati membri f'pajjiżhom U mix-xogħol li sar rajna il-kriterji kollha tal-roadmap e, ġew e, daħlu fis-seħ kif suppost. Issa għall-Albanija u l-Bosnija Herzegovina se nsegu wkoll l-istess proċedura l-istess metodu. Anki jekk f'dawn l-aħħar xhur dawn għamlu progress sostanzjali, ma dawn iż-żewġ pajjiżi għadhom ma lestowx riformi li huma tant eh, neċessarji skont il-roadmap, ġifieri li mbagħad inkunu nistgħu nneżentawhom il-viża. Imma kif qed tajjeb, Sinjura Fajon, diġà qed eh, li jaraw li l-pajjiżi ġara tagħhom li waslu da jista' jinkoraġġihom biex jaħdmu sabiex josservaw il-parametri li nsibu fil-roadmap. Jiena eh, nwetkom li sen kompli naħdem biex il-Bosnija u l-Albanija jaslu għal nantuhom l-eżenzjoni għal-vizas. Għalek nix il-Parlament permezz tal-tul fis tal-Trattat tal-Lisbona se jkun ukoll kolleġislatur li jappoġġja il-negozjati strutturati li ovvjament qegħdin nidu aħna. Għax inkellek kien nieħdu xi metodu ieħor nġibu it-taħwit u ma nbidlu xejn. E, forsi toħloq ukoll aspettattivi folots fiħdan dawn il-pajjiżi. U kif edna ma jkunux qed jaslu biex jirrispettaw il-parametri. Għalhekk għalissa l-Albanija u l-Bosnia se fl-annes numru wieħed tar-regolament, anke jekk qed ngħidu li l-Unjoni Ewropea hija lesta biex tejn il dawn iż-żewġ pajjiżi jaslu għal kriterji u għal parametri sabiex inkunu jistet neħħu l-obbligu tal-viża skont ġifri l-proċeduri li għandna ta' palissa. Għalhekk f'dan il-kuntest il-Kummissjona qed taqbel ma' din id dekjarazzjoni konġunta li tikkonferma eh, l-impenn tal-Unjoni sabiex naslu għattini eh, parti tal-proċess tal-liberalizzazzjoni tal-viza sal ċittadini tal-Albanija u tal bosnia Mill-aktar fis, Sinjura Rapporter. Sinjura President, naħseb li verament li dan huwa punt importanti ħafna li juri għal li dawn l-istati tal balkane li l-Europa verament edha attenta u edha segwi l-aspettativi tagħhom. Grazzi ħafna. Nirringrazzjak sur kummissarju. Issa il-Kumitat tal-Affarijiet Barranin, is-Senjura Latford. Mir-rapporti u anki l-istqarrija tal-Parlamentu dan il-Kunsil se jippermetti biex n nies tal-Balkani tal-Punent ikunu jistaw jivjaġġaw bla ostakoli. Mish il-sigurta irri huwa u kol fattu li sejġi avvanzat, inni se jkunu liberi u jistaw jivjaġġaw. Ovvjament bekk ikunu inqas sfruttat imħabba nazjonalizmu li ovvjament iġib teddida ta' sigurta. Ma nistawx ninsow il-ċelebrazzjoni li trinajna fuq televizjoni li kien qegħdin ikkommemoraw l-anniversarju tal-waqa tal-ħajta Berlin. Imma ma rridux ninsow li għad baqa ostakoli għal ċertu fatturi ta' toleranza għal komunikazzjoni, il-fatt li aħna jkollna approċċ inklusiv irrid irridu naslu wkoll riżultat xira wara il ftajim ta' Dayton. Jiena nixtieq nirringrazzja nirringrazzja s-Sinjura Fajon għal-rapporter għax-xogħol veru siwi li għamlet anki li inkludiet il-kulħat anki xedew rapporter ilna d għal l-xarej b'dan il-xol. Nishtiq nirringrazzja l-Konsil speċjali il-Presidenza Zvediza għax-xol li għamlu u ma wkoll sabiex naslu għad din id-dikjarazzjoni għad din l-istqarrija li tikkonferma verament fej rridu naslu liberazzjoni tal-vizas għad-ċittadini kollha tal-Balkani tal-Punent mill-aktar fis. Nisperaw li dan se seħ fil-sena d-dieħla għax għadu hija kwestjoni li għadha taqsam ta' nies il-popli u ġib ċertu nuqqas ta' stabilta' hemm bżonn iġifieri li dan naslu għalih. Aħna wkoll impenjati fil-rapport fajon ta' Sinjura Fajon, ġifiri li naħdmu wkoll għal liberalizzazzjoni tal-vizas anki għal Kosovo. Ġifiri, bl-istess mod li għamilna l-pajizi l-oħra tal-Balkani. Nishti u kol nejt li nispera verament li l-gvern tar renju Unit li mhux inkluż fil-deċiżjoni tal-żona ta' Schengen, ovvjament għax mhux membru ta' Schengen, li se jsegwi wkoll l-istess direzzjoni. Naf li hemm ċertu skizofrenija fuq dan kollu. Jiena ovvjament deputata eh, eh, Ingliża naf dawn l-affarijiet imma naħseb li kemm għal dan ir-reġjun u għall unjoni Ewropea tkun ħaġa tajba kieku r-Renju segwi fl-istess direzzjoni. Bekk se nikkonkludi għal darbora billi nirringrazzja Sinjura Faġoni, rapporter. Grazzi. Issa nieħdu l-kellima fisem il-gruppi Sinjura Karazza Bild għal żewġ minuti fisem il-PPE. Rridu naġlu l-liberalizzazzjoni għal-viza minn sa' lulju tal-2010. Nilqaw u napoġġaw il-proposta sabiex nigarantixxu l-liberalizzazzjoni tal viza għall ex Repubblika Jugoslavja tal-Maċedonja, Montenegra uh, u sal-miliet ta' din is-sena. Rridu nisimgħu l-karba tal-pajjiż tal-Bosnia l-Erzegovina, ġenerazzjoni żagħżugħa li ġiet minħallija barra u qed iħossuhom jisom il-ħabs, irridu ngħidulhom li qegħdin nżommu magħhom ma aħna lesti meta huma huma lesti. Rridu waslu għal bidu tal-awtoritajiet Bosniaċi u Albaniżi biex ma jitħallux wara, ma jitħallux lura. Rridu nħeġġuhom sabiex jilħqu l-benchmarks malajr kemm jista' jkun u nafu li l-Kummissjoni qiegħda tgħin f'dan il-proċess Signora President, jiena għandi l-fortuna li najt li sfortuna li najt li kienet ta' diqa li li kena bżon negozjati twal għal PPE biex nikonvinċu il-parti xelugieti l kamra biex tapplika trattati bli taħdem nu timxi skont trattati għadda se komplikata iżda fl-axar mill-axar u ma femu koll il-Parlament Ewropew mhuwiex eżentat mill-liġi. Għalhekk kollegi distinti rrit nsemmi dan il-punt li kienem attitudni mhux kostruttiva. Mish kwistjoni li naqdu ngħidu abra kadabra, m'hemmx maġiji f'dawn affarijiet Aħna mhux qegħdin hawn biex nagħmlu l-punti iżda biex niksbu r-riżultati għaċ-ċittadini tagħna u għaċ-ċittadini tal-Balkani. Jrid inkun ċara status intermedjarju mhux se jaġġel il-proċess, mhux se jpoġġi pressjoni fuq il-Kummissjoni, mhux se jpoġġi pressjoni fuq il-Kunsill u żgur mhux se jibgħat messaġġ politiku b'saħħtu. Fl-aħħar mill-aħħar nixtieq intemm billi ngħid li jiena eh, għal sena u nofs naqsam il- fil-destin ta' dal-pajis u l-kelima titlef il-mikrofonu. Ist Herr Moraes für eineinhalb Minuten von der Fraktion der SD. Fissem il-grupp SD sur Moraes. President sal-2008 u l-presidenza slovena mux ma kienx hemm progress xira f'dak li għandu xaqsam ma' liberalizzazzjoni tal-viza l-Balkani tal-Ponent li għalet s signora Latfer naqbel miegħu u għaltinna la din hija importanti għalina u għalex din mhix miżura eh, waħedha. Għalhekk nixtieq nirringrazzja l sinjura Fajon għax xogħol siwi li għamlet biex tħeġġeġ l-Unjoni Ewropea u trasaq għal din it-tnaħħija tal-reġim tal-viża għal pajjiżi kollha tal-Balkani tal-Ponent. Din saret bix xogħol ta' shadows tal-Kummissjoni tal-Kunsill u għanna nfaħruwa. Hija ċar li ħafna din jaraw li hemm benefiċċji fir rigward liberalizzazzjoni tal-viża iżda rridu wkoll nqisu l-kwistjoni tar-roadmap u niżguraw li jkun hemm riformi fondamentali f'dawn il-pajjiżi biex inkunu nistgħu niksbu l fiduċa ta' reġim ta' liberalizzazzjoni tal-viża. Rridu nagħmlu punt innovattiv għal-liberalizzazzjoni tal-viza. Nemmen li r-rapporter għamnet xogħol siwa ħafna negozjati mal-Kunsill din id-dikrazzjoni tħares għal-liberalizzazzjoni tal-viza għal-Serbia, Montenegro, għall-Albanija, l-Bosnia u l-Erzegovina u twassal għal kompromess għal kwistjoni ta' Kosova. Għal dawn ir-raġunijiet kollha jiena nappoġġa dan ir-rapport u nittamaw li kollha appoġġ ta' maġġoranza madwar il-Kamra. Grazzi, kellem li mis, signora Luna Cek għal-minuta fissam il-ħodor. Herzlichen Dank. Grazzi, nishti naqbel mal-kellima ta' qabli biex nirringrazzja l-żewġ rapporters. Signora Latford u signora Fajan. Dawk il-membri kollha tal-Kumitat Libel li jagħmlu kontribut għal dan ir-rapport. Nemmen li dan li għanna qoddimnu ma proposta ċara, talba ċara li titressa għal kunsill għal kummissjoni biex ikun hemm pakkett sħiħ għal pajjiżi u għaċ-ċittadini kollha tal-Balkani tal-Ponent u ma neskludu l-ħadd minnhom. Nittama li l-Kummissarju Barro jieħu nota ta' dan u li jkun jista' jkun kapaċi jkun ta' suċċess fil-Kunsill biex niżguraw li niksbu din il-mira għal liberalizzazzjoni tal-Kosovo. Inna niprofaw dan il an u importanti li dan jaslu kollha l bosnia u għall-Albanija. Rridu naksbu dan mill-aktar fis possibbli fl-opinjoni tiegħi. Er, kenna problemi ta' implementazzjoni. Smajna li mhux kollox jista' jiġi implementat bħalissa u għalek rridu naraw xini situazzjoni sabiex nkun nistgħu nipproċedu għall implementazzjoni Għalek nirringrazzja darboħra għal dak li ħadu sejf din il-kwistjoni. Is-Sinjura Doris Peck għal żewġ minuti. Grazzi, 20 sena ilu ċittadini ta' pajjiżi sittaw jivvelġaw b'mod ħieles. Imbagħad ftit snin wara Milosevic kellu eh, wassalat tnaħħija tal-libertà tal-ċaqliq tal-moviment. Kemm il-darba għamilna stqarrijiet pubbliċi u tlabna il-libertà tal-vjaġġar u l-eżenzjoni tal-vizas għal dawn iċ-ċittadini. Nafu li l gvernijiet nazzjonali jridu jipprovawha mhux l-Unjoni Ewropea u għalhekk irridu nelbu l-biża taċ ċittadini tagħna. Il-kriminali ħeqpa jeżistu anki b'mod transkonfinali u għalhekk ma rridux noqdu naħsbu dwar dan biex waslu għal liberalizzazzjoni tal-viza u n-nis ikun jistaw jivvjaġġaw fej jridu u meta jridu. U għalek rridu neħilsu l dawn il-ċittadini tal-Maċedonja, tal-Serbia u Montenegro biex ikun jistaw jivvjaġġaw b'mod ħieles. Iżda ta' diqa wkoll li l-Albanija, il bosnia l-Erzegovina u l-Kosovo mhux edin hemmhekk għalissa. Għalhekk nittamaw li l-Kummissjoni f'Diċembru tara fil-fatt li kien hemm progress li seħ mill-Albanija u nirrikonoxxu wkoll li l-affarijiet tjiebu wkoll fil-Bosnija. Hemm politiċi li għadhom mhux interessati f'din l-qasam u għalhekk għandna nippermettulhom eżenzjonijiet tal-viża iżda rridu niżguraw li dan ikun possibbli sas-sajf li ġej. U nittama li narfu l-sur barru. Iżda rridu li l-Kosovo ma tatħallix barra. Irridu nejnu l-Kosovo sabiex telħaq il-benchmarks. L-eżenzjoni tal-viza hija xi ħaġa umana ħafna u għalhekk jiena sodisfatta li nistgħu niksbu u rnexxina niksbu dak li xtaqna niksbu. Grazzi, Signora President. L-Unjoni Ewropea bdiet bħala proġett ta' paċi u l-koll nafu li l-integrazzjoni tista' tkun strument effettiv ħafna żama ta' paċi. Issa għandna l-possibilità li nużaw dan l-istrument fil-rigward il-Balkani tal-Ponent. Dan ir-raġun għandu gwerra twila u ta' diqqa wara U għalhekk hija kwistjoni li issa resq l-affarijiet il qudiem mod kif nistgħu nifaċilitaw dan hija l-faċilitazzjoni tal-viża. Smajna kemm hija importanti għaż-żgħażagħ f'dan il-pajjiżi biex ikun jistgħu jivvjaġġaw, għalhekk nemmen li dan huwa sinjal ta' fiduċa meta nagħtu l dawn il-pajjiżi faċilitazzjoni tal-viża, da fl-istess ħin dawn il-pajjiżi mbagħad ikunu jistgħu jikbru flimkien ribxu l xinu joqrbu lejn l-Unjoni Ewropea. U għalhekk din hija possibilità u rridu niżguraw li f'dan ir-raġun ma jkunx hemm aktar diverġenzi. Il-kellim li miss Senjura Buskov. Morgen zal het Europees Parlement stemmen over het afschaffen van. Ah, dal Parlement Europeo se vota dwar l-obligi tal-viza għal-Balkani tal-Ponent. Mux il-pajizi kolla tal-Balkani jiffirmaw sal-ewwel ta' jannar, u għalhekk hija importanti minħabba l-proposta notija mill-Kummissjoni li din isseħ fil-gruppi ta' popolazzjoni fil-Bosnia u l-Erzegovina, dawk li għamlu passaporti kroati u serbi jistaw kollom vizi biex jitlu fl-Europa iżda l-musulmani ċi musta jkunu jistaw jagħmlu dan u għalek rridu namlu naġiċu f'dan ir-rigward biex nejnu l-Albanija u l-Bosnia u l-Herzegovina biex ikollhom il kriterji kollha melħuqa u jkun hemm faċilitazzjoni tal-viża. Dawn il-kriterji jridu jitlaħqu biex dan iseħħ iżda la darba l-kriterji jkunu melħuqa aħna nħossu li l-faċilitazzjoni tal-viża għandha tingħata mill-aktar fis possibbli għamlu l-almu tagħhom sabiex jilħu l-benchmarks u għalek nisħu biex il kommissjoni tejn il-Bosnija u l-Erzegovina u l-Albanija biex jilħu l-kriterji minn mal-ajr kemm jista' jkun. Il-kellim li jmiss għal-minuta u nofs. Ukinitev viz prebivalcem Zahodnega Balkana za potovanje v Evropsko unijo ima ob tehnični dimenziji. Grazie, president. Etnahija al vizi għal-Balkani tal-Ponent għandha aspett tekniku kif ukoll politiku. Illum din ċelebraw l-20 sena wara l-waqgħa ta' ħajta Berlin. Niftakru li Belgrad meta jasal il-miliet ħaj jibdew jiċċelebraw il-tnaħħija tal-ħajt tal-vizas il-ċittadini tal-Balkani tal-Ponent ma jistawx jivvjaġġaw mod ħieles meta kienu ċittadini tal-ex Jugoslavja. Dan għandu konsegwenzi diffiċli ħafna li jom, u għalek wasal iż-żmien biex neħħu din il-proibizjoni projbizjoni Il-Fajrom, il-Montenegro, il-Bosnia, il fajrom il montenegro il bosnia u l-Albanija għandna pajjiżi fejn iċ-ċittadini tagħhom qegħdin jistennew għal viżas biex jitlu fl-Unjoni Ewropea, irridu jkunu jafu eh, x'inhuma l-pajjiżi l-oħra tad-dinja jkunu jistgħu jkollhom aċċess għalihom u qegħdin ħarsu għal sħubija fil-ġejjini fl-Unjoni Ewropea. Fir rigward il-Maċedonja, jiena kelli diversi tal-bit mit-ċittadini tal-ex Repubblika Jugoslavja tal-Maċedonja u maqdin jisħu biex ikollhom ħruġ tal-viża sa dan huwa pass il qudiem għal sħubija fl-Unjoni Ewropea għal pajjiż tagħhom. Ikelli ma nimis għal-minuta. Grazzi, Signora President. Nixtieq nifraħ lir rapporter u x-shadow rapporters għax-xogħol siwi tagħhom. Fil-20 anniversarju tal-waqgħa tal-ħajta Berlin huwa importanti ħafna anke għal pajjiżi tal-Balkani tal-Punent li issa iħottu ħajt ieħor u għalhekk irridu nilqgħu din l-inizjattiva. Din hija kwistjoni teknika parti minna, iżda mbagħad sinjal politiku li rrid jintbat, għalhekk nixtieq nappoġġa d-dikjerazzjoni konġunta fejn l-istituzzjonijiet esprimaw il-fat li huma konċi tal-obligi tagħhom u li jridu josservaw dawn l-obligi. Il-Balkani tal ponenti rridu jilħqu l-aspettativi tagħhom u l-obligi tagħhom. Grazzi sur Foss. Grazzi, President. Nemmen li mixi fi triq tajba l-Balkani tal-Ponent għadin jorbu għal faċilitazzjoni tal-viża u dan ħajati kontribut siva ħafna għal stabilta fir-raġun. U ma sforzi tajbin ħafna għalhekk, iżda naħseb li hija tajba li jkollna regoli ċari hawnhekk. Biex bekk ikun hemm kriteri li jintlaħqu li jkunu marbuta ma' set ta' regoli u għalhekk jiena grat mill-isforzi li għamlet il-kollega Korazza Bilt. Dak li neħtieġu huwa set ta' deċiżjonijiet ċari minn Brussell sabiex ikun hemm ugwaljanza f'din is-sitwazzjoni li tkun ġusta għaż-żewġ naħat miex kwistjoni li nibatu sinjali bħala notif iħil pażna, direttivi, iżda rridu deċiżjoni ċara hawnhekk. Is-Sinjura Luka Ceska. Grazzi, Sinjura President. Jiena sodisfotta li ċittadini fil-Balkani tal-Ponent jistaw jimxu b'mod ħiles fil-dan l-Unjoni Ewropea din se jiffaċilita l-kuntatti bejn in-nies u ħajtejjeb il-klima għan-negozju. Ma nistawx nippermettu li l-ġirien tal-Lvant tal-Ewropa jkunu iżolati. Ma nistawx għam l-opportunità li dana tal-ħaddieħor. jom rridu nagħmlu kriterji speċifiċi u roadmap sabiex ntejbu r-reġim għal dan ir reġun għaliex il- l-viżi huma diffiċli għal dawn in-nies u eh, hemm dawmin fir rigward il-faċilitazzjoni tal-viża, u għalhekk irridu niftakru wkoll li fl-2012 il-tazza tad-dinja ħatkun ospitata mill-Polonja u l-Ukranja u għalhekk il-libertà tal movimenti importanti ħafna għal dan l-avveniment. Grazzi, Signora President. Jien ukoll nixtieq nisħaq dwar l-importanza tal-libertà ta' moviment, dan huwa dritt eh, fundamentali tal-bniedem. Ħafna ċittadini mill-pajjiżi tal-Balkani tal-Punent ħajkunu sodisfatta ħafna, kuntenta ħafna li gawdu minn dan id-dritt. U għalhekk nilqa dawn l-iżviluppi. Iżda fl-istess ħin nixtieq niġbet l-attenzjoni għal fatt li dan ir-rapport ma qal xejn dwar il-pajjiż ta' sħubija tal-Lvant, ġifieri l-eks Repubblika Jugoslavja ta' Repubblika tal-Moldova. Rridu intervent azzjoni għaliex il-ħajt l-iktar importanti hija bejn rumanija u Repubblika tal-Moldova u din hija punt ta' di għalina il-kellimata KSDI jissa l-Komissarju Barro. Signora President, nirringrazzjak, nirringrazzjaw kol il-deputati li tkellmu li għalu ħafna minnom li għedin jaqblu ma din il-proċedura biex inneħħu il-vizas għall-ewel tlet pajizi tal-Balkani. Intom intu fuq il-libertà ta' moviment ħieles, hija xi ħaġa importanti, sur Morales qal li din hija ta' benefiċċju għaż-żewġ naħat kemm l-Ewropa u kemm għall-Balkani. Nixtieq ġifieri nirringrazzja lil kull min tkellem, speċjalment ir-rapporter Sinjura Fajon, u ngħid li aħna ma waqafniex minn mindu tiħdu id-deċiżjonijiet bejwa tuħor tieħdu eh, għal Montenegro u Serbia, aħna ma waqafniex nejnu l-Albanija, jina mort, jina nistess mort, u l-Bosnija u kol. Għajna eh, nejnu għom biex dejjem jimxu fitri it-tajba. Naħseb li il-fat li tiġi adottata ta' malaj din ir-rezoluzzjoni, tkun qed turi il-mod ta' kif aħna bl-aktar fis naddu wkoll biex nilqgħu magħna l Bosnia l-Herzegovina u l-Albanija u minar ma ninsow l Kosovo. Nirringrazzja lil kulħadd. Muchas gracias, señor comisario. Tiene la palabra ahora por dos minutos la... Grazie, commissario. Għal minuti issa l-rapportere, signora Fajon. Grazie. President, għandar boħra nishtiq nirringrazzja għal-kontributi kollha li turi li l-Unjoni Ewropea tappoġġa l-liberalizzazzjoni tal-viża l pajjiżi kollha tal-Balkani tal-Punent id li l-Ministru Zvedis ma kienx hawnhekk għax kena kooperazzjoni tajba. Nilqa l impenta tal-Kummissjoni li tagħmel dak kollu possibbli biex taġġel il-proċess għal Bosnia Herzegovina u l-Albanija u nittama li dawn iż-żewġ pajjiżi jidħlu fir-reġim tal-viża la darba jelħqu l-kriterji malajr kemm jista' jkun, possibilment fis-sajf ta' sena d-dieħla. Nixtieq ngħid ukoll li involvejt il-kulħadd u jiena konxa dwar xem fi trattati iżda din hija kwistjoni politika wkoll namlu politika serja kemm jista' jkun possibbli min-naħa tagħna. Jiena naqbel u nilqa il-twaqif tal-viża għal Serbja u Montenegro fit-19 ta' Deċembru u nittama li l bosnia l-Erzegovina u l-Albanija jistgħu jsegwu malajr kemm jista' jkun għedin nitkellmu dwar id-destin ta' ġenerazzjoni żagħżugħa għalhekk hija responsabilità tagħna li ntemmu din il-proċess ta' liberalizzazzjoni tal-viża u rridu nsibu wkoll soluzzjoni għal dawk il-ċittadini tal-Kosovo. Grazzi tal-kooperazzjoni. Grazie, signora Fajon. Cerramos este punto. Grazie ħafna l signora Fajon. Bekkat nikkonkludu dan il-punt għada fil-11 issir il-votazzjoni. Umbat, għalek nistaw naddu għal punt li jmiss fuq l-agenda. Il-punt li jmiss u il-kwistjoni eh,